Are you ready? Ho l'onore. Mela, għandi l-onor il-nħabbar il-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi għada kemm id-deċidiet li tagħti il-premju Sakharov 2017 għal ħelsin taħsib l-oppozizjoni demokratika fil-Venezuela. All'Assemblea nazionale. Fl-Assemblea